dwar il-negozjati ta' Mejju 2009 dwar l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali biex eh, li titkellem dwar konvenzjoni dwar riċiklaġġ tal-vapuri b'mod sikuru mhux ħsara lill-ambjent. Kieċobkom żommu mal-ħin l-ewwel kellim l-Onorevoli Blockland għal ħames minuti. Grazzi, Sur President fil-plenarja ta' Mejju tas sena l-oħra il-Parlament Ewropew adotta pożizzjoni ċara fil-rigward tal-ambjent u l-affarijiet negattivi li qegħdin jiġru fil-rigward tar-riċiklaġġ tal-vapuri. Spiss eh, ikun e, hemm eh, riċiklaġġ tal-vapuri eh, fuq il-bajiet illi mumis eh, ma jamluħ sarelli l-ambjent, per eżempju fil-Bangladesh dan spess isir. Madonna kollu l-qorti tal-ġustizzja ħarġet eh, sentenza ġo Bangladesh u qalet illi dawn is-siti irridu jalqu u kemm jista' jkun. U l-qorti wkoll iddikjarat illi l-ebda vapur b'sustanzi perikolużi ma jista' jidħol ġewwa Bangladesh. U aħna rridu nħoġu b'soluzzjoni li żomm mal-konvenzjoni ta' Basel. Dawn huma miżuri speċifiċi li semmew fit-test li ġie approvat mill-Parlament Ewropew is-sena l-oħra. Forsi l-qorti ta' Bangladesh rat id dokumentana Dan huwa pass fi direzzjoni tajba biex aħna nitrattaw dawn il-prattiċi li ma jistgħux jiġu aċċettati huwa meħtieġ illi il-qorti ġewwa Bangladesh u e, f'pajjiżi asjatiċi oħra e, joħorġu b'dawn it-tip ta' sentenzi. Issa ovvjament il-pajizi mumiex qegħdin jagħmlu biżejjed u dinja kwistjoni eh, urġenti ħafna f'Mejju din is-sena f'Hong Kong ser ikun hemm konferenza dinija taħt l-auspiċju tal-Organizzazzjoni Internazzjonali Marittima. Lan ta' din konferenza hija li niksbu ftehim dinji dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti. Kumitat tal-Ambjent irid jiżgura illi l-Kunsill u l-Kummissjoni Eh, jibatu messaċ ċar ħafna biex aħna niksbu l-aqwa riżultati possibbli eh, dan namluħ fid-dawl ta' dak li ntqal is-sena l-oħra. Jiena naħseb li jiena irrid inżid dawn il-punti li ġejjin. L-ewwel ħaġa, sustanzi perikolużi. Sustanzi li jinġarru minn bastimenti eh, u ma konsidrati perikolużi u għalhekk huma koperti mill-Konvenzjoni ta' Basil. L-ewwel emenda tal- tal-grupp IPP eh, e iddajjef il testu u jina ma nistax nappoġġa din. Issa jekk il-bastimenti eh, jispoġġew f'dawn is-siti biex jiġu rriċiklati dan mhux aċċettibbli u importanti li qabel ma jkun hemm proċess ta' ratifika eh, jittieħdu il-miżuri xirqa biex aħna nitrattaw eh, il-tneħija gradwali ta' dawn it-tip eh, ta' prattiċi. Ovvjament għandna bżonn ta' ċertifikazzjoni, għandna nipproteġu r-responsabilta' u din tkun ukoll parti mir-regolament kif intqal is-sena l-oħra forsi l-Kommissjoni Ewropea tista' tirritorna fuq dan il-punt, allura nixtieq nisma' ħata tal-Kummissarju Figel x'għandu xi jgħid. Nixtieq nisma' li l-Kummissjoni Ewropea lesta li twaqqaf fond għar riċiklaġġ ta' dawn it-tip ta' bastimenti. Din il-kwistjon, din il-rezoluzzjoni flimkien ma' dik li ħarġet is-sena l-oħra, l parlament Ewropew qiegħed jissuġġeri xi soluzzjoni ċari eh, li jsolvu diversi problemi. Nittama l-Kumitat ta' Trasport u tal-Ambjent Jiena kuntent ukoll jew ħafna minn dawn il-kumitati favur dawn il-miżuri. U l-Kunsill nittama li jaqbel ukoll fi żmien xarej inkunu nistgħu eh, nitlu f'negozjati xirqa biex nitrattaw is-saħħa pubblika u l-ambjent fost diversi kwistjonijiet oħra. Nixtieq nisma' min-naħa tal-Kummissarju Figel jekk u sejjer jimxi ma' din il-linja fin-negozjati u fil-konferenza. Nixtieq ukoll nisma' dwar tip ta' miżuri li sejrin jittieħdu biex il-konvenzjoni jew it-trattat jiġu implementati lajkem jista' jkun. Grazzi. Grazzi sur President, membri onorevoli, l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja l-Parlament tal-interess tiegħu u l-involviment kontinwu tiegħu huwa spjega l-opinjoni tiegħu dwar il- eh, il-bastimenti u kif dawn jiġu zarmati dan huwa importanti fuq livell ta' Unjoni Ewropea biex l-Unjoni Ewropea taqdi rwol tagħha biex isolvi problema internazzjonali. Dawn mistoqsijiet huma wkoll f'waqtu e, meta qed nitkellmu dwar is-sentenza reċenti tal-qorti tal-Bangladesh u sitwazzjoni f'dan il-pajjiż. Konsegwenza ta' din is-sentenza kull e, postijiet fejn jiġu riċiklat il-vapuri se jingħalqu fi żmien 15 għaliex huma ma ġewx awtorizzati mill-Ministeru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 the, the vast shipment regulation from two thousand and six is not undermined. thank you mr president. thank you. Mrs. Ayuso for two minutes. Issa il-kollega Ayuso għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President, Komissarju. Din il-kwistjoni hija fil-fatt f'waqta illa għaliex hemm il-konferenza tal ta' riċiklaċ ta' vapuri li se fi xar ta' Mejju u nixtieq nirringrazzja l-rapporter dwar dan il-kwistjoni. l unjoni Ewropea favur illi niġġieldu kontra il-metodi fqar ta' riċiklaċ ta' vapuri. Issa fil-paragrafu 3 hemmhekk jgħid illi il-vapuri wieħed irid jitrattom daqs li kieku kienu eh, rimi ta' periklu. Allura hawnhekk għandna bżonn ta' emenda għaliex hawnhekk interpretazzjoni differenti minħabba dak li għandu xi qed jiġri barra mill-Unjoni Ewropea. Jekk aħna rridu nżommu mal-Konvenzjoni ta' Bazil, aħna rridu verament inħarsu lejn id dettatalji tal-applikazzjoni ta' din il-liġi fiktar eh, laqat tal organizzjoni tal-IMO u din ibbażata fuq il-kontribuzzjoniet minn naħa tas settur maritmu. Naħsbu li għadu kmieni biex nitkellmu fuq il-lassijiet u l-kontribuzzjonijiet li għalix fiħdan la jemmu, għadna ma nafux x-sistema ħatiġi ħatitħol għaftak għandu xessa ma finanzjamenti ma nasibx il-Kummissjoni f'dan l-Istat għanda e, tweġi baċara dwar il-fondi li ħajkunu ħalli ħajkonna. Umbat dwar l-artiklu 15 il-Kummissjoni qed titlob biex inħarsu lejn minu kunu responsabli eh, f'dak li għandu xaqsam ma' dan il-hazardous waste ma nasib li għandha tkun il-Komissjoni, nasib għandha tkun minn konvenzjoni internazzjonali li hu importanti hawnhekk li aħna jkollna koerenza importanti dwar il-konvenzjoni dwar riċiklaġġ ta' vapuri u l-konvenzjoni ta' Basel. U dan ikun niżguraw li dan ikollux jiżgur ikollu x'jaqsam ma' trasport ta' hazardous waste. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna u issa m'għandniex kellima għal keġdijaj u għal darbohra l-ura l-Komissarju. Grazzi, President, għal darbohra grazzi tal-kommenti kem mis-Sinjura Jussa speċja u għanka rapporter speċjalment għal kommenti tiegħu dwar il-fdal li jkun ta' periklu Hawnhekk għandna l-implementazzjoni tar-regolament li timxi skont e, u kif li ġiet adottata reċentement. La il-10-13 tal-2006 mbagħad dwar il-fondi sissa memx mekanizmu ta' fondi aħna bdejn nidejna studju biex nipreparaw għall-alternativi li jista' jkollna. U bdejna allura konsultazzjoni dwar din il-kwistjoni. Allura l-kummenti tagħkom issa u mbagħad ħajkunu merħba bihom specialment għat-tnedija ta' font għat neħija gradwali ta' daw il-vapuri, grazzi. etnal u dibattitu u il-vot huwa għada. U issa għanna il-punt li jmiss il-rapport dwar azzjonijiet ta' danni għaksu ta' regoli ta' dwar l-antitrust. Nerġanajt li għedin nimxu daqxej tar, tal-ura nitolbok biex